u id-debattitu u il-vot Umbat isir wara id-debattitu ta' wara nofsinar il-lum. Issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna debattitu fuq il bahrein mod partikolari l każ ta' Nabil Rajab, eh, Abdul Hadi Al-Kahawġa u Abrahim Sharif. L-ewwel naddu Ngħaddu l-kelma lill-awturi, is kellam għal-minuta. Grazzi ħafna. Dak li għandna bżonn dan il-każ huwa approċ bilanċato kostruttiv illi jorbot eh, l-kritika u eh, l-inkoraġġament. Hemm ħafna affarijiet nistgħu ngħidu fuq il-ksur ta' dittijiet tal-bniedem fil-Bahrajn u kif ukoll repressjoni meta kien hemm il-manifestazzjonijiet imma illum qegħdin insaqsu biċ-ċar rilax ta' bosta eh, nies intefgħu il-ħabs għax ehm, ma jridux jaġixxu kontra l koxenza tagħhom Nabir eh, Rajab Abdul Hadi Al-Kawaġa Ibrahim Sharif imma jaslu kol messaġġi sinjali inkoraġanti illi il-gvern tal-Bahrejn issa mpenja ruħu għal-riforma wara li kienem il-rapport mill- soċjoni ehm, ehm, tal-inkjesta kien hemm ukoll riformi eh, tal-kodiċi bħala riżultat issa jista' jkun hemm titjib u hemm ukoll kunsens li monitora id-dialogu illi eh, beda mal-Crown Prince, mal-Prinċep Eredi u għalek is-sitwazzjoni aħna nistaw nikritikaw, però nistaw nħedġu kol l-autoritajiet tal-Bahrajn illi jkomplu fuq din it-triq. Grazzi. Fin danke kollegi Kelem. Grazie ħafna lil kollega Kelem, issa sur Van Orden. Grazie ħafna Presidenti na nilqa dan il eh, ovvijament dak li qal mod bilanċati sur kele, ma biex nagħmel punt ġenerali l-ewwel net, ovvjament hemm bżonn in nitkellmu niddefendu drittijiet tal-bniedem u għanna bżon najnu biex jaslu kol eh, fuq eh, riforma, imma bżon rikonoxxu il realtajiet il-prezenza ta' elementi eh, estremi, interferenza minn pajizi minn barra l-pajis li waslu għal nuqqas ta' stabilta tal-gvern u l-ħtiġa li kunem stat ta' dritt. Dan ukoll pro dan mhuwiex skużi ovvjament ta' min jiġi bitfuħ il-ħabs mod arbitrarju għalhekk il-Baħrejn huwa pajjiż tabib ta' per esempio tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ta' pajjiżi, anki l-Prinċep Eredi ukoll eh, eh, wera illi jixtieq eh, jaqbad it-triq għar-riforma titjib ta' demokrazija l-bini ta' stabilità u għalhekk daw kollha li għandhom rita tajba politika fil-Baħrejn hemm bżonn ikunu lesti illi jimpenjaw ruħhom mod kostruttiv f'dan id-dialogu u għalek l-autoritet baħrejni emżon illi juru li huma ġenerużi ħafna. Grazzi, grazie ħafna il-Sur Van Orden. Eh, issa, il-Signora Xaka t-ixti mistoqsija, mikjoġ bak taċċetta. Iva, grazie, jina kont kontent Sur Van Orden li għat illi u kol kont ħasseb eh, minn interferenza mill rannu minn rajba sa' kien il-grupp tagħna li propona li jagħmel referenza għal dan it-ħassib fir-riżoluzzjoni ma kien il-grupp tagħkom kif kol pipi li ma rridux referenza bħal din u għalhekk naħseb hemm bżonn nraw istampa iktar ġenerali fil-fant nofsani bid indirizzaw il-problemi tal bahrejn u nisguraw ruħna li nistgħu nelbuhom għax ovvjament għanna krisijiet għar minn din u għalek li tinsaqsi li taqbel jekk tassu u ħaġa ta' tħassib. Iva, bħal eh, ma taf il-kollega tijaj, ovvijament ma konċet namme referenza Arabia Saudita, eh, anzi eh, pajis ħabib u għalijat ta' reġimina kontra nitkellem fuq referenza minn pajizi minna ħal oħra tal-golf, per eżempju mill-Iran. Grazie ħafna. L-Sur Van Orden, sa' żewġ minuti, il signora De Kaiser. Grazzi ħafna, President. R-Resoluzzjoni ta' wara nofsinhar illum eh, tista' tkun biss kontraproduttiva, speċjalment tal pajjiż eh, tan delikat bħal Bahrejn li nafu mir-rebbija eh, arbija u għalhekk jiena se nifoka l-intervent inqas fuq dawn il-ħab ħabsin politiċi illi jemżon iġu jiġu liberati imma fuq l-azzjoni ta' rikonċilazzjoni mill-Prinċep Salman al-Khalifa. Aħna qegħdin fit-tliet anniversarju tal-wixta fil bahrain u r-repressjoni baqa' għaddejja u għalhekk l-Unjoni Ewropea ħafna tur internazzjonali wkoll intervenu biex jagħmlu talba l-iktar demokrazija f'dan il-pajjiż imma 15 ta' jannar din is-sena il-Prinċep Salman fetaħ dialogu ta' konsens Nazzjonali u kien hemm post inizjattivi u għalhekk pereżempju kien hemm il-post tal-Ombudsman fil-Ministeru tal-Intern u ta' Unità ta' Investigazzjoni Speċjali fl-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni Pubblika kif ukoll ehm, eh, korp indipendenti biex jista' jmonitoraw ukoll il-każijiet ta' tortura għalhekk il-kodiċi pentali u proċeduri legali wkoll se jkunu riformati u għalhekk dan jaqbad it-triq tajba imma dan il-proġett ovvjament Eh, jista biss ikun doħan eh, biex nċajpar l-opinjoni pubblika eh, Ewropea u għalhekk aħna se jkollna monitoraw rib ħafna u b'simpatija wkoll l evoluzjoni dan il-pajjiż u snappoġġaw dawk li jixtiequ r-riforma u li jippruvaw mod paċifiku li jbidlu dan il-pajjiż. Vielen Dank, Frau Kollegin Dickheim. Grazie ħafna Le signora De Kaiser għal żewġ minuti, Signora Verja. il eh, għat għadu għaddej bil-violenza feroċi. Tlet snin għaddu issa mill-rveli li kienem u mill-internu mill-estern pajis għadu għaddej minn krizi u għalek aħna nafu l-sfida tan il-pajis għedin naraw dak li morru l-ura, dak li avvanzaw u aħna nafu l-koll li hemm kriterju strumentalizzazzjoni kif ukoll dawk illi jippruvaw jgħidulna li dan huwa konflitt bejn is-Sunni u x-Xiti. Imma em, nafu huma l-kondizzjonijiet illi issa qegħdin fihom il-poplu Bahrejn u dablajnuna tal-Arabja Sawdita u għalhekk hemm bżonn illi jkun hemm inforzar tal-liġa tittiet tal-bnidem dan il-pajjiż imma aħna ovvjament eh, nilqgħu il-kuraġġ tal dan il-poplu. Anki jekk dawk li huma ir-riformi, ir-riformi jagħtu biss xi ħiel forsi huma biss biex eh, jalqunna eh, ħalqna u għal daqstant um, anki dawk tentativi li kienem biex forsi jitkelmu mal oppożizzjoni mbagħad jibatu għom il ħabsu għanda għastant nitkellmu fuq pajjiż żgħir ħafna kulħadd jaf illi fil huwa il mhux il-prinċep illi e, huwa fil-gvern imma it-siju e tiegħu li għandu kollox fidejh setat fidejh u għalhekk il-Baħrejn huwa pajjiż juwa anki kontra l-internet u t-sot dawk il-persuni li defendu dritti tal-bidem huma l ewel illi jiġu persegutati anki uh, dawk kollha illi illi um, protestaw Nabil Rajab per eżempju u Abduladi uh, eh, al-Kawaja l-intefa l l ħajtu u għalek anki fil-konsil tal-golf tal-kooperazzjoni eh, tal-golf memx klawzula fuq it-tarbinem u għalek il-Bahrejn illi jixtri l-armi illi u koll daw l-aħħar xhur ovvjament mus qatt ma seġu ehm, daw dan il-pajis ovvjament se kompli għaddej kifinu. Grazzi ħafna li sinjura Verġat issa il sinjura Xaker għal żewġ minuti. Grazzi ħafna kummissarju. Il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem fil-Bahrejn Eh, ovvjament se komplu għaddin anki jekk aħna naraw ħafna affarijiet sbieħ fuq il-medja, pereżempju fis-CNN, dawk li jaħdmu mill-qrib mal bahrejn jagħtu li ħaġa ta' stmerija illi il-familja reali u l-gvern ma setawx indirizzaw kif suppost Eh, l-ilmenti tal-popolazzjoni. Jina nishti intenni illi mandomx bżon interferenza mill-Iran jew mill-Arabia Saudita fil-affarijiet domestiċi, anzi il rapport tal-BIC kif ukoll rakkomandazzjoni periodiċi hemm bżonn jiġu implementati daqshekk Aħna nidentifikaw ukoll riformi oħra urġenti. Aħna qegħdin kontra dawk kien nies li jebu hekk ħesrem kif ukoll rapporti militari li arrestaw daw in-nies li eh, huma sospetti minn kriminali. E, tobba ma jistgħux jiġu xekla jew jaraw ix-xogħol tagħhom politiċizzat, speċjalment meta jkun hemm iż-żgħażagħ li huma detenuti hemm bżonn li l-Baħrejn titrattahom eh, skont il-konvenzjonijiet li l-Baħrejn ratifika. U l din ir-riżoluzzjoni nagħmlu talba l-moratorju fuq il-pena tal-mowt u nittamaw li tiġi abolita eh, attivisti prominenti, per eżempju, Abdul Hadi Al Kahawaja u tifla tiegħu Zainab ma ġewx għadhom rilaxxati laqqas Nabira ġabu u ehm, u għalek aħna namlu nerġaw appell ta' rilax għal dawk kollha li huma attivisti politiċi u nittama b'mod optimista li deċiżjoni ta' Lig Arbija illi fil-manuma jkun hemm korp li jista' josserva li jkun katalist biex nfakru li hemm bżonn ta' dritta eh, rispett ta' drittijiet tal-bidem fil-Bahrejn kif ukoll fir-reġjun kollu kemmu għax jekk naraw dan il-vant nofsani għan nittamaw il-problemi ta' Bahrein li wieħed jista' isolvi jiġu trattati darba għal dejjem u għalhekk hemm ambizzjonijiet fuq il-livell dinji mhumiex biss ekonomiċi u strateġiċi imma wkoll jistgħu jagħtu l poplu ta' Bahrein opportunitajiet u drittijiet biex jimpala MEP nista' imur dan il-pajjiż mingħajr ma niġi miċħuda il-viża. Grazzi. Vielen Dank, Frau Colin Schake. Grazie, signora Schake. Issa l-aħħar awtur l-Onorevoli Schlitter għal minuta u nofs. Vi uppmanar varken Saudi-Arabien eller Iran lägger sig bara. Metanajdu l-Iran, l-Arabia Saudita, Eh, u meta ngħidu li hemm interferenza minn dawn il-pajjiżi maħna wkoll ma rridux ninterferixxu lanqas meta naslu għall asportazzjoni tal-armi pereżempju jew nipprovaw illi forsi naċċettaw imġiba u għalhekk irridu nevitaw li nkontribixxu aħna wkoll għal dan il-konflett konflitt permess tal-interferenza tagħna. Is-sigurtà tal-Bahrejn mhijiex eh, medda mill-internet. mill internet il- eh, nis militari illi jisfruttaw il-fat li huma jistaw jihdu l-kelma mhix teddida għas-sigurtà tal bahrejn lanqas huma huma pjuttost rappresentanti armati tal-familja reali li huma teddida u jaħsbu illi jistaw ixeklu id-dibattitu miftuħ id-demokrazija f'dan il-pajjiż. Ma din id-demokrazija hija Meda mħabba il-pena tal-mot minħabba il-rati speċjali militari. Awnek, awnek hija teddida għal-futur tal-Bahrejn. Walek hemm bżonn illi issa ikonna perspettiva ġdida ma jkunx hemm iktar nies illi jintfaw il-ħabs minħabba li kritikaw il-pajis. Folken di Grazie ħafna, sa nisimaw mill-kellima fissa mill-gruppi politiċi l-onorevoli Korħal għal-minuta l-ewel. Ik joġbaħ. Grazie President, indirizzajna l-kwistjoni tal-Bahrejn bosta drabi f'dawn l-aħħar xhur fil-Parlament Ewropew u mhux qed nagħmlu dan għal xejn. Aħna nixtiequ nqajmu xi problemi li hemm fuq il-libertà tal-espressjoni. Il-Bahrejn huwa l-65 fil-klassifika tal-istatistika fuq il libertà tal-istampa u 66 post bissem f'din il-klassifika 44 ġurnalista minn 22 membri ta' xandir ġew imxekla milli jaħdmu fil-pajis u l-użu tal-medja soċjali ġiet evitata. Dawn l-affarijiet jitkellmu waħedhom. Hemm min jista' jintafa il-ħabs għal ħames snin jew ikella jirċievi ċitazzjoni ta' ta' 5000 euro Nittamaw li issa l-Bahrejn bil-Kummissjoni ta' inkjesta indipendenti tkun soluzzjoni u jibdew jaġixxu. Il-rati mhumiex qegħdin jirrispettaw id-drittijiet bażiċi tal-bniedem u nittama li issa twaqqif ta' din il-qorti ġdida jkollha effett pożittiv. Grazzi ħafna. Fin dank Grazzi, Sinjura Korħala. Issa l-Onorevoli Repo. Arvoisa puhemies. President, is-sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem fil-Bahrejn miex wartu zar. Nafu li hemm txkil għal dimostrazzjoni paċifiċi u anke libertà tal-espressjoni. Ħafna attivisti ċivili u nies li huma difensuri ta' drittijiet tal-bniedem innataw sentenzi l-ħabs twal ħafna xkiel għal libertà tal-espressjoni, medja soċjali u drittijiet tal-bniedem għandhom jiġevitati, Dawn l-affarijiet għandhom ikunu permessi għal dawk kollha li jgħixu fil-Baħrejn. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jappoġġaw il dan il-pajjiż biex itejjeb is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Li dak li jkun jisma' r-rieda tal-poplu u li jkun hemm dialogu ġenwin huma tassew kruċali. L-Unjoni Ewropea għandha tintervjeni ċaru tont f'din is-sitwazzjoni tal-Baħrejn sabiex bekk dawk li qegħdin mitfuqa l-ħabs fil bahrejn u priġuniera tal-kuxenza jinħelsu minnu fih. Grazzi ħafna. Grazzi, onorevoli Repos, għal minuta l-onorevoli Posilt. Amen. Herr Präsident, ich spreche hier auch im President, qed nitkellem fisem il-kollega tiegħi il sinjura Nibler li huwa li hija l-kap tad-delegazzjoni tagħna l-Istati tal-Golf mħazbin dwar is-sitwazzjoni fil-Baħrejn u memx għalfejn najdu li aħna nħadnu id-drittijiet tal-bniedem. U f'dawn il-każijiet speċifiċi li tal-huma rridu azzjoni immedjata mill-awtoritajiet. Minkejja dan ma jistgħux ikonna diskussjoni tant parzjali bħalma kellna sissa għaliex jiena l-ewwel bdejt nitkellem mal-awtoritajiet tal-Baħrejn 30 sena ilu u naħseb li dak iż-żmien law Kenna problemi kbar, rajna problema ta' supremazija tal-Iran, kwistjoni territorjali u ta' bilħaq il-Bahrejn jgħat f'nofs dan id-dialogu reliġjuż dan ir-reġun u kellu rwol kostruttiv jaqdi u hekk għamel dan japplika għal-re u għal-prinċep eredi. Għal daqstant, Naħtieġu nissiltu għadrittijiet tal-bniedem imma fl-istess ħin irridu nirrikonoxxu l-isforzi li kien hemm riformi li jagħmel dan il-pajjiż u li aħna verament favorihom. Grazzi ħafna sur Posselt, issa l-Onorevoli Geringer de Odenberg. Grazzi ħafna, President ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Bahrejn iħasbuna ferm, anke il-pubbliku internazzjonali mħasseb dwar dan. L-awtoritajiet jinjoraw id-drittijiet bażiċi ta' ċittadini, tinkludi libertà tal-ġemma, libertà tal-espressjoni, tal-medja u dritt tal-protesti. Ċifri pubbliċi kull ma jmur jiġu nis pubbliċi jiġu mitfu għal-ħabs fost dawn naraw Nabil Rajab, president tal-BCHR li jinta fal ħabs għal sentejn. Abduħal Hadi għal-Kawaja, attivist ta' drittijiet tal-bniedem jinta fal ħabs għal protesti paċifiċi tiegħu. U Ibrahim Sharif, segretarju ġenerali tal-NDAS, jinta fal ħabs mill-2011 lawn un għandu sentenza tomor l-ħabs. Dawn huma nis' vitmi tal-rati militari jiġu akkużati akkużi folots u jkunu sfaw vitma ta' tortura u azzjoni degradanti. Wara r-rapport tal-2011 tal-BICI hemm bżonn issa li jkun hemm sitwazzjoni li teqla palla ħjar dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Teodenberg. Mannix talba ta' kellima taħt il-proċedura KHDI u issa lek nistlob l-Kummissarju Fuli li jitkellem fisem il-Kummissjoni. Nik joġbok. Grazzi President. Membri onorevoli. Ippermettu li l-ewwel net nisħaq illi rappresentant Ol u Viċi President kienet qed tissegwi mill-qrib is-sitwazzjoni fil bahrejn L-Unjoni Ewropea involvit ruħa mal-awtoritajiet lokali fl-ola livell kif ukoll mal-attivisti kollha tas-soċjetà tal-Baħrejn mindu reġaw feġġow l-irvelli fl-2011. Il-rappresentant li tilqa minn qalba l-aħbar li l-prinċep eredi fuq talba tal-re Hamad daħal issa biex ikun hemm dialogu ta' konsens nazzjonali u dan jinkludu wkoll is-Segretarju Ġenerali ta' al wefa Sheikh Ali Salman li għall-ewwel darba qed jiġru dawn l-affarijiet mill-avvenimenti ta' frar tal-2011. Ġalla darba li qegħdin f'din il-qada tant importanti ħan naraw li kunem il-konsultazzjoni li għal-ewwel darba li tiseħ u għandhom il-potenzjal li jwiltu triq għal rikonċiljazzjoni fuq medda twila ta' żmien u riformi sostenibbli fil-Baħrejn. Nappellaw għalhekk minn ġdid lill partijiet kollha biex joqogħdu lura mill-vjolenza u biex jaħdmu flimkien sabiex ikun hemm rikonċiljazzjoni mingħajr prekondizzjonijiet. Iżda bħalma jedna konsistentement matul dawn l-aħħar tliet snin, rikonċiljazzjoni dejjema titlob li jkun hemm sensiela ta' moderazzjoni u passi ta' bini ta' fiduċa minn kulħadd, inkluż il-ħelsin ta' dawk li ġew arrestati fil-kuntest ta' attivitajiet politiċi paċifiċi biex bekk naħarbu mis situazzjoni ta' polarizzazzjoni qalila tas soċjetà ta' Bahrejn. Ir-rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea drittijiet tal bniedem Stavros Lambrinidis li żar il-Bahrejn ġunju li għadda ingħata l-opportunità li jżur il xi priġuniera li nżammow taħt pena tal-ħabs minħabba l-attivitajiet politiċi tagħhom u ħajkompli segwi mill-qrib l-iżviluppi fuq din il-kwistjoni. L-Unjoni Ewropea tilqa l-passi pożittivi meħuda mill-awtoritajiet ta' Bahrein biex jimplementaw r-rakkomandazzjonijiet mill- BICI, il-Kummissjoni ta' Inkjesta Indipendenti tal-Bahrejn. Bekk ittejjeb is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Iżda għatfadal ħafna xjaqtfu u ħankomplu nħeġġu l-Bahrejn biex jimplementaw bisħieħ u mill-aktar fis possibbli il-BICI u r rakkomandazzjonijiet tal-eżami periodiku universali u ħankomplu nappoġġaw il kisbiet ta' dawn l-affarijiet nkomplu ninvolvu ruħna mal-autoritajiet u nħġuhom fuq il-ħtieġa li jindirizzaw l-imponeta u li jagħtu rendikont ta' milhom anke fir-rigward il-Ministru tal-Intern, l-Ombudsman, il-taqsima tal-investigazzjoni speċjali, il-Kummissjoni tal-ħabsin u tad-detenuti u il-Kummissarju tad drittijiet tal-Niedem tal-Ġus Maquda dawn kollha jridu jkollhom rwol attiv f'dan ir-rigward biex jaqdu l-mandat tagħhom b'indipendenza totali. Dawn l-istituzzjonijiet iridu jipproduċu riżultati konkreti sabiex bekk jerġgħu jirbħu l-fiduċja tal-pubbliku. Nikkonsidraw ukoll li żjara ta' Sur Juan Mendes, il-rapporter speċjali ta' Ġnus Maquda fuq it-tortura u il-kwistjoni fuq il-trattament degradanti u diżoman ħatkun sinjal importanti biex ninkejlu il-progress li kun inkiseb. Fl-aħħar minn qalbi nixtieq insellem il-kontribut tal-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għal relazzjoni mal-Peniżola Arbija u nesprimi l-apprezzamenti għaj għall-isforzi l ewrow biex isaħħu l-involviment tal-Unjoni Ewropea fir-rigward il bahrejn Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank, Herr Kommissar Fühle. Zum Abschluss. Grazie, Kommissarju Fühle. Sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni tresqu biex nalqu dan id-dibattitu u issa ser nivvotaw minnu fih fuq dawn it-tlet punti. Nibdew l-ewwel net bil-mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni ta' Tajlandja hemm vot wieħed biss għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni minn ħames gruppi politiċi ma kienx hemm emendi li tresqu dawk li huma favur jekk jilġobhom. Kontra